Rebega tela l-grupp ta' non iskritti u daħal ma l-ICR mit-3 ta' april. Eh, eh, Użjadowski tala l-ICR u daħal ma l-grupp